żmien. Mela, kollegi, il-minuti tal-laqa ta' 12 ta' marzu ġew asma, eh, hemm xi kummenti fuq dawk il-minuti ta' seduta ta' 12 ta' marzu, il-pija noħdu bħala aċċettati. Nixtieq ngħid li sul